dawn il-proposti b'saħħithom aħna ser nkun nistgħu nikkollaboraw magħkom. Grazzi sur President. Grazzi ħafna, Kummissarju, nivotaw għada fl-ofsenar. Issa nħassu lej l-aħħar rapport li għanna l-lum huwa rapport ta' Sinjura Krazza Sagarapulu dwar il-kontribut politika reġjonali tal-Unjoni Ewropea għal ġlieda kontra la kriżi ekonomika u finanzjarja. Referenza speċjali għal l-objettiv numru 2. il rapporter għal 4 minuti ekkjo ġoba. Grazie ħafna President, Kommissarju, kollegi. Lan tar-rapport huwa li tisħaq fuq l-importanza tal-politika reġjonali u kif tista' tagħmel kontribut għall-irkupru ekonomiku tal-Ewropa wara il-kriżi ekonomika u finanzjarja u l-konsekwenzi li kellha fuq l-ekonomija reali. Aħna nixtiequ nisqu fuq il-fatt li il-politika reġjonali huwa l-ejjun ewlieni tal-investiment ta' tkabbir. Il-fondi strutturali mhuwiex biss għodda li jistgħu jiġu żati biex jġiltu kontannerin biex najdu hekk. Dawn huma għodda li nistgħu nbidluhom għal bżonnijiet tissa biex ikun hemm tkabbir ekonomiku iżjed faċli. rapporti jiffawka fuq żewġ reġunijiet ta' objettiv tnejn mill-2000, mis-sena 2000, dawn ir-reġuni kellhom figuri DDP olja u għamlu rendement tajjeb ħafna f'dak li xaqsam il kompetitivita innovazzjoni u riċerka. Wara riforma tal-2006, il-reġuni tal-objettiv 2 iffokaw fuq il kompetitivita u l-ħolqien ta' impiegi ta' kwalità. Jien nixtieq ngħid li 168 reġuni huma affettwati f'19 stat membru qed nitkellmu dwar 314 miljun abitanti. Dawn l-isforz rridu jkomplu fil-livell lokali, nazzjonali u Ewropew u jħagġa ċara mill riżoluzzjoni li aħna rridu nappoġġaw id-dimensjoni reġjonali tal-istrateġija tal-Ewropa 2020. Din hija priorità li mhux biss tippromuovu tippromuovi l-koeżjoni reġjonali u soċjali imma wkoll eh, tqawwi u ssaħħaħ il-kompetitività reġjonali. Ir-riżoluzzjoni titlob li kommissjoni li biex turi iżid flessibilità meta titratta eh, eh, l-appropriazzjonijiet. Minn 117 program operazzjoni tal-Fond Soċjali 13 ġew emendati f'xerta stati membri tal-Unjoni Ewropea biex ikunu jistgħu jadottaw il-programm operazzjonali għal problemi tal-budget li kellha l-pajjiż. Jien nixtieq l-Unjoni Ewropea Kommissjoni Ewropea tappoġġa lill istati membri biex huma jkunu jistgħu jużaw u jisfruttaw din il-flessibilità. Il-proposta essenzjali tagħna hija li nappoġġaw il-deċiżjoni tal-Konsil li żżid l-ammont avanzat għal dak il-pajjiżi li kellhom tnaqqis fil-GDP ta' il fuq minn 10% li rċevew deficit ta' għajnuna ta' deficit tal-budget mill-IMF. Jena nishtiq nitolbu l-Kommissjoni Ewropea biex toffri soluzzjonijiet flessibli meta tiġi għal regola n plus 2 u n plus 3 biex deħu il pajizi li għandu b'difkultajiet ma jitilfux il-flis li qed jirċevu mill-Unjoni Ewropea. Il-rapport tal-kohezjoni ta' għajnuna ma tatix eh, informazzjoni kwantitattiva adekwata dwar il-pajizi ta' objettiv 2. Nixtiequ għal din raġuni l-Kommissjoni Eh, titlob eh, rapport fuq eh, għal biex ikonna l-informazzjoni biex inkunu nafu eżattament kif nistaw naddattaw l-odda li għanna fil-prezent. Dan hi permettinna wkoll nippreparaw il-budget u l-prospettivi finanzjarji għal ġejjini fuq il-bżonnijiet reali. Punt ieħor fir-rapport huwa li meta niġu għal kwestjonijiet speċjali jew situazzjoni straordinarji bħal kriżi ekonomika finanzjarja li għandna minn referenza liha, huwa eżempju importanti li aħna napplikaw ir-regola N plus 2. Meta wieħed iżomm moħħu l l-objetti tal U meta għet iżum f'moħħu l-natura ċiklika tal-effetti għaw fuq il-settur privatu pubbliku, għahna nishtiq u koll nisqu fuq l-importanza li l-istrumenti eh, ta' bħal Jasper Jeremy Jasmine eh, eh, bempju fil-Greċja, il greċja firmat f'tejma li IB fil-2007 u kollox beda reċentament, għallek għanna bżon nizguraw li aħna nkunu flessibli biex nadattaw l-odda biex niprofettaw ruħna mill-politika reġjonali. Grazzi ħafna rapporter, s-sur Kelly għal-minuta. Dukron, I fully support uh, the rapporteur's uh, proposals. Jina mill-esperienza tijaj f'pajjiżi jkun Mannheim u kol mistaxilu ilu rajt il-benefiċi tal-fondi tal-objettiv nejn. U dek dawn iġurturati eh, daw reġun ħajbatu. Eh, rċevew eh, premju ta' intrapriza u f'Mannheim mistaxilu ilu rajt kem japprezzaw il-fondi u l-effetti li dawn il-fondi kollom. Innaħseb li fid-dinja ġenerali għanna dawk li huma li jinnovaw u dawk li jimitaw dawk ftit huma dawk li jinnovaw u l-maġġoranza jistgħu jimitaw. U f'dawn ir-reġuni ħafna drabi ssib l-aħjar innovazzjoni. Jiena kont Mannheim u rajt eh, il-park star negozjoti qed nara li huma eh, eh, qed ikollu benefiċċju biss mhux biss għar-raġuni imma ħafna raġuni oħra wkoll billi jibindawhom. Kif għadd il-GDP mhux għandux ikun l-unika kejl biex wieħed ikun jista jikkalkula l kapaċità ta' xiri ta' raġuni. Grazie ħafna l-onorevoli Luħan għal minuta. Grazie ħafna l-President, jena l għabel kollox nishtiq nifraħ l-rapporter għal kontribuzzi u taħħa. Ir-wol tal-politika tal-reġjonali biex tiġilet kontra kriżi ekonomika u finanzjarija ħaġa li memx dubju fuqha. L-iżvilupp ta' reġuni u z żieda ta' koezjoni soċjali u reġjonali huma importanti ħafna għal l-istrateġija tal-Ewropa 2020 fil-kuntest ta' kriżi ekonomika li għandna fil-preżent hemm bżonn li wieħed jissimpliċifika jissimplifika il-proċeduri għall-użu tal-fondi strutturali u koezjoni u jespandi wkoll dawk il-spejjeż li eleġibbli biex wieħed ikun iżjed effiċenti Jiena nappoġġa eh, impigi f'setturi ewlenin fil-ekonomija u li jittinata garanzija biex il-koezjoni ekonomika u politika tkun eh, ħaġa essenzjali fl-Unjoni Ewropea biex jekk ikollna tkabbir ekonomiku sostenibbli fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-Onorevoli Kellenbach għal-minuta. Grazzi ħafna, Kummissarju. Grazzi ħafna ħalli permettejt li nitkellem daqshekk tard. Politika ta' koezjoni qatt ma kellha żjed sens bħalma għandha issa f'din il-kriżi u indikazzjoni tal-kriżi li l-fatt li ħafna impjegi investimenti jiffokaw fil fil-ċentru tal-pajizi u dak li għanna bżon aħna ma politika ta' koezjoni biex ninvestu fil-raġuni. Aħna għanna bżon dan din imbottatura fil-raġuni biex najdu għek. L-Austria u l-Austria tisfel huwa reġun objettiv tnejn aħna stajna jkonna beneficju tal-flus eh, mill Brusselli, euro minn Brussell sart li ta' lokalment. Għanna bżon bazi li wieħed jista' jafda fuqha għal-pjanijiet tagħna biex wieħed ikun jista' jippjana minn quddiem, u li konna opportunitajiet tal flessibilità meta wieħed imżon f'moħħu ċirkostanzi preżenti. Għalhekk naħseb li dan ir-rapport huwa importanti għax jitlob flessibilità x'għandna bżonn il-kondizzjonijiet adekwati tajbin għal-reġuni tagħna. L-Onorevoli Sikerski għal-minuta. Signori, waħna mill-anita u l-anin tal-Unjoni Ewropea fil-prezent hija li eh, tavanza f'din il-krizi. Għanna problemi strutturali, specialment din il-krizi, ta' għanna impiegi, jew għad. Kommissjoni Ewropea offrit, proponiet diversi eh, inizjattiva biex Eh, tipprova tnidi eh, tkabbir ekonomiku f'livell lokali, reġjonali u koll. Eh, Ridu jipromovu l-innovazzjoni, jħolqu bigi ġodda u jagħmlu f'ambjent ta' politika ta' koezjoni. Għandna bżonn implementaw il-proġetti kollha fil-politika ta' koezjoni u nizguraw li jkunu flessibli. ma nitkellmu dwar politika ta' koezjoni, għandna bżonn li ninvestu b'forma li hija għandna bżonn ukoll nagħmlu xi ħaġa biex eh, l-Unjoni Ewropea tiġi integrati aħjar għandna nsaħħu l-prinċipju ta' solidarjetà u għanna naġixxu biex issu intern jiffunzjona sew aħna ma nistawx eh, naħsbu dwar pajizna u minn fejn iġu aħna, aħna għanna bżonn dik mekkanizmu biex l kriżi ma nerġgħux repetu Grazzi. Naħħar kellim huwa l-Onorevoli Basescu għal-minuta. Onorevoli President, jena għabri kollox nishti nifraħ l rapporter ħalli preparat il-rapport fl-Unjoni Ewropea u l-Stati membri palissa din jimplementaw miżuri verament eh, għajbsin biex jiprovaw jtejbu situazzjoni. U parti miżuri ta' storita naħseb li għanna bżonn ukoll namlu investimenti mill-flus Ewropej. Tini għan tal-politika ta' koezjoni importanti ħafna biex jittejjeb il-kompetittività fil-kas tal-Europa u tejjeb ukoll użid l-impjegi. Ir-raġuni tal-Unjoni Ewropea huma parti mill eh, l-objettiv ewlieni ta' din għal pajjiżi eh, soluzzjoni viabli eh, biex toħroġ minn kriżi għal jkoll aċċess għal fondi Ewropej u l-amministrazzjoni lokali u nippruvaw jabbozzaw proġetti li jinvolvu flus Ewropew. Grazzi ħafna. Issa għallon għal-Sur Sefkovic fissem il-Kommissjoni. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna u koll il-rapportel eh, rapport taħħa dwar il ruol ta' politika reġjonali ta' kwezjoni Grazzi wkoll il-Parlament għall-interess li qed juri fil-monitoraġġ ta' dan tal-impatt ta' dan il-miżura fuq l-ekonomiji lokali u nazzjonali. Il-politika koeżjoni hija għandalan lan li tneħħi nuqqas ta' gwaljanza billi tinvesti eh, f'miżuri biex ikun hemm tibdil strutturali risorsi ta' 347 biljun mill-2007 sal-2013 Eh, li minnum 228 biljun um dak li nxasmu mal-lizman di appoċ għall stabilità tal-budget u investiment publiku fil-Stati membri u fil-reġuni waqt li din miex politika ta' natur kontraċiklika li t-reprezenta eh, eh, mezz biex tippromuovi investiment fil-ekonomija reali. Dina ġiet inkluża bħala parti mill-aspetti ewlenin tal-pjan tal-kubru ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Lan ta' dan il-pjan u l lan ta' dan eh, ta' din il-miżuri huwa li jmorru kontra l-impatti negattivi tal-kriżi. U għal din raġuni il-Kommissjoni proponiet diversi tibdiliet leġislattiva u rekomendazzjonijiet immirati biex lan bilan li tħaffef l-implementazzjoni ta' programmi u taċċellera finanzjar finanzjara l-beneficjari għal dawk il-programmi li ġew approvati ġiġa f'dan il periodi ta' prospetti finanzjarji. Aħna minnija bil-mezzi ta' prefinanzjar eh, tal-Unjoni Ewropea u proċess ta' simplifikazzjoni. Il-miżuri leġislattivi daħlu fis-seħf f'April tal-2009 u rakkomendazzjoni tal-Istati membri wara l-komunikazzjoni tal-Kommissjoni ġew adottati f'Diċembru tal-2008. Aħna nistgħu ngħidu li din il-pakkett leġislattiv ġi adottat fi żmien ta' ħames xhur li huwa perjodu kompatibbli mal-urġenza tal-remedji li għandna bżonn nieħdu kontra l-kriżi. Jien nixtieq nisħaq sur President li eh, s-suċċess ta' eh, jkun riżultat tal-kwalità tal-xogħol interinstituzzjonali u kooperazzjoni bejn istituzzjoni tu speċjalment il-Parlament Ewropew għax aħna ridna natu risposta ta' malaj u b'forma adekwata għal bżonnijiet ekonomiċi u politiċi kien hemm. In ġenerali dawn il-miżuri kienu pożittivi għax taw il-mezz biex wieħed ikun jista' jonfoq eh, forma iżjed maġla u jevita Eh, xkil amministrativ. Dan jippermetti l-Stati membri biex jimplementa, jażelu jimplementa dawk l-proġetti li huma iżja speċifiċi u bżonn għall-ambjent lokali u reġjonali. Għax ovvjament nafu li soluzzjoni waħda mhux tajbar kulħadd. Il-miżuri tal-kupru għamlu kontributu kol biex ikun hemm mekkaniżmu ta' implementazzjoni tal-politika ta' koeżjoni billi jissimplifika kemm jista' jkun malaj ċerta provviżjonijiet tal-preparazzjonijiet u ġestjoni tal-proġetti dawn il-miżuri ma kinux inten intenzjonati biex biex jiġġieldu biss kontra l-kriżi, imma kif ukoll biex ikollhom ruol permanenti fil-sitwazzjoni wara l-kriżi fil-programm fil mal preżenti. L-aħħar kummissjoni ħad toffri rapport fuq l-implementazzjoni riżultati li tal-miżuri adottati fil-qafas tal-plan tal-kupru li għandu xaqsam mal-politika ta' koezjoni fl-Unjoni Ewropea wara l-impenn tal-Kummissjoni li tagħti dan rapport fil-Parlament fit-tieni nofs tal-2010. Grazie ħafna, Sur President. Grazie ħafna. Vice President, il-votazzjoni s-sir għada fl-offsenar. Signuri, il-statut tal-imis s-sir għada 6 ta' dulju mid disa sa' s-sija u mid-3 sa' 8 nofs. bat mid disa sa' nofs il-lej. L-agenda ġiġa ġiet publikata u s sibu fuq il-website tal-Parlament Ewropew.